meine sehr geehrten Damen und Herren, kollegi, signori, maestà, Fisem id-deputati kollha tal-Parlament Ewropew nilqak hawnhekk fostna fil-Parlament ta' Strasburgu. Dini għarraba raba żjara tiegħek u dana jikkonferma il-fiduċa, l-istima tiegħek u l-ħbiberija illi jorbtuk ma dan il-parlamentu ma ċittadini, irġilu e, nisa fil-Unjoni Ewropea kollha u d-delegazzjoni anki kolla kollha nilqawa u b'mod partikolari nilqa iż-żewġ presidenti tal- e, tal-Kamra u tal-Senat Ġordan. <clears throat> Jiena kontent ħafna nil-għawnek, nil zaza studenti ġordani illi qed jakkompanjawkom bħala delegazzjoni u qegħdin bil-qeda fil-gallerija fit-tribuna. Majestà imnam Majestà fisem il-Parlament Ewropew nerġa' ngħid dak li diġà qatt. U rrid nerġa' nirrepeti assolutament fil-preżenza tiegħek. Nixtiequ nesprimu kondoljanzi sinċiri għal til tal-pilota tiegħek. Aħna kollha kemm aħna maqudin fil-ħsieb għal membri tal-familja tiegħu u nawguralhom forza aħna smajna brabja din il-aħbar il u rajna l-immaġini anki tal-qtil ta' dan il-pilota. U li hemm nies li huma kapaċi jagħmlu din il-krudeltà, din dawn l-attivitajiet kriminali barbariċi tal-Istat Islamiku Dawna huma kollha uh, affarijiet li uh, uh, jirrabjawna. ħafna rifuġati mis-Sirja li ġejn f'pajjiżek kemm iktar minn miljun rifuġati Sirjani li sabu ospitalità fil-Ġordania u fil-Parlament Ewropew aħna nammirawhom. Aħna nifmu kemm għandhom sfidu, sfidi u dimhom u għal daqstan permettili. Erlauben Sie mir Ihnen und Ihrem. E permettuli għal daqstant u taraw illi anki ċabċib et juri dan, illi aħna napoġawk u aħna solidali miegħek u mal-poplu tiegħek f'dawn il-momenti diffiċli. Aħna rridu nejnu għal Ġordania fil-riformi politiċi u ekonomiċi li qed isir fil-pajjiż, inti ma sta bdejtu dan il-proċess ta' riformi u bekk inti qed timxi lejn ix-xewqa tal-poplu tal-parlament. Inti għaraft illi ir-riformi il-paċi u rispett ta' drittijiet tal bnidem jistaw iwaslu għal rispett tal bnidem Anki eh, il-komunità internazjonali eh, eh, il-Ġordania u il-komunità il Ewropea hija ma' misieħba. Aħna rridu l poplu Ġordania jiex f'dinjita u f'sitwazzjoni zgura. U inti l-ek snin tati kontribuzzjoni importanti lejn da biex din is-sikurtà tista' terġa' tirritorna fir-reġun u anki dawn il-ġranet pajjiżek qed jieħu sem biex jipprova jieġilet kontra eh, l-armati ta' terroristi u bekk din tiġildu kontra it-tixrit tal-mibeda u tal-Islam u għal daqstan aħna namirawk. U għal dawn raġunijiet kollha il-Ġordania hija pajjiż tolleranti biex bekk il-popolazzjoni kollha tista' teżisti fil-paċi. Inti sem anki fil- fil-marċa ta' Parigi. Eh, meta kienem eh, eh, meta kienem din il-marċa għal vitmi ta' Charlie Hebdo u aħna nirringrazzjawk u anki fisem il-Parlament kollu kemmu. u b'dan u rejt illi l-Ġordani għal darboħra hija kontra terrorizmu u edha fuq in ta' tolleranza ta' rispettu tal-paċi. Umbat ma jista' aħna kellna anki eh, opportunità nitkellmu fuq l-impen tiegħek għal soluzzjoni paċifika tal-konflitt bejn Izrael u l-Palestina. U aħna miegħek għandna l-istess valuri u aħna nieħdu ispirazzjoni minnhom biex naffaċċaw dawn l-isfidi f'dawn iż-żminijiet diffiċli biex naffaċċawhom flimkien. Ħbieb eh, wieħed jarom fil-momenti diffiċli u aħna gburin bil-Ġordania u bil re tagħha li għandna fik ħabib kbir. Il-kelma issa ngħaddi l-mikrofonu lilek. Mr. President, distinguished members. President, deputati, grazzi ħafna il-Ġordania edha tilqa il-ħbiberija uh, ma din l-istituzzjoni importanti u jena nirringrazzjak tal-li stidintni hawnhekk biex nitkellem illum bil-Franċiż. Jiena nixtieq ukoll nirringrazzja n nista Strasberg din hija belt Strasberg dejjem tirrappreżenta il-simbolu ta' bejn gwerra u paċi nafu li dejjem ukoll taqqat jas simbolu tal-unità fl-Ewropa. Grazzi. My friends, people thrive where there is mutual respect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 Qabel il-Konvenzjoni ta' Ginevra, il-soldati musulmani rċevew l-ordni biex ma joqtlux it-tfal, il-nisa, jew il-nisjuħ, eh, illi ma jirdux il-sġar <clears throat> u jew eh, l knejes Dawn huma l-valuri tal-Islam eh, illi aħna ma nistawx noqtlu l-tfal u ma nistawx aħna dissekraw il-knejjes, il-moskee u sinagogi. Dan huwa dak li ifisser il wieħed ikun musulman. Dawn huma l-valuri li jiena nallem li tfal tiegħi u huma mbagħad jalmu għal it-tfal tagħhom. Ħbib jiena irrabjat u jiddispjaċini bil-dak li smajt fuq l-attakki reċenti eh, f'ċerti pajjiżi kontra Eh, l-insara u fost kontra l-komunitajiet ta' minoranza. Din hija fiza kontra l-umanità u kontra l-Islam. L-nisranin arbin huma parti integrali mill-passat, mill-preżent u mill-futur tar-reġun. Il-Ġordan huwa pajjiż musulman u għandu anki komunità fih nisranija. U fl-imkien in-nies Ġordani jamlu soċjetà indivizibli, ħbib u imsiħba fil-bini tal-pajis. Il-Musulmani tad-dinja għandhom rol kritiku fil-komprensjoni globali. Il-fidi tagħna bħal takom titlob il-paċi u tolleranza. E, titkellem fuq il-dinjità umana ugwali ta' kull persuna, nisa u irġiel. Dawk li jinnegaw dawn il-veritajiet u maftit meta wieħed iqabbilhom mal-oċean tal-Musulmani fid-dinja kollha. wieħed punt sitt biljuni ta' Musulmani fid-dinja kollha. U mhux se nippermettulhom jagħmlu dan kontra il-fidi tagħna. Ħbieb, it-tieni It-tieni punt li huwa ċavetta l-armonija globali huwa sistema internazzjonali li għati li niskolla rispetti li għandhom bżonnu li u li jishtiqu u li jistħoqilhom. ħafna drabi nisma għaliex mannix niddefendu drittijiet tal-Palestina. ħafna drabi sma jnihda kull darba il-paċi tieqaf u nixtieq ngħid eh, illi dan E, dan il-falliment qed jibgħat messaġġ perikulus qed ineħħi l-fiduċa fil-liġi internazzjonali, qed jimmina il-pilastru tal-paċi fid-dinja, li l-konflitt jista' jiġi solvut biss bil-mezzi politiċi mhux bil-forza, mhux bil-vjolenza. U qed jagħti l-estremisti l-argument u ma jisfruttaw l-inġustizzja u il-konflitt biex jibnu l-leġittimità u biex iġibu l-foreign fighters mill-Europa kollha u mid-dinja kollha. <clears throat> Wasal iż-żmien biex nitkellmu fuq il-futur u kif dan il-konflitt se wasal għal iktar mibeda, violenza u terrur fid-dinja kollha. Kif nistaw aħna niġildu l-battalja ideoloġika jekk aħna ma nindikawx it-triq li għanna nieħdu l-qoddim biex nirsolvu l-paċi bejn l-Izrael u l-Palestina. Il-pajizi tana iridu jagħtu l-imbottatura u jidu juru xinija triq biex jaslu lejn soluzzjoni aħarija. Sinjuri, sforz kritiku ieħor huwa illi wieħed joħloq l-isperanza ir-radikalazzjoni timxi l-qoddim fuq l-insikurezza u l-esklużjoni. Għanna noħol u stakeholders fil-paċi u biex namlu dan għanna bżon ta' opportunitajiet biex nibnu ħajiet tajba. Il-Parlament Ewropew rikonoxxa l-importanza li noħol u opportunitajiet soċjali u ekonomiċi fil-fatt eh, illi innominaw l-2015 il-sena tal-izvilupp. U għalina għal-ġordan l-izvilupp hija priorità. U minkejja l-sfidi kollha reġjonali aħna imxejna l-qudiem biex eh, biex inkattru l-impiegi, biex intejbu l-kwalità tal-ħajja billi namlu riformi. Fil-ġordan aħna u importanti l-valuri ta' sħubija għawija ma' l-Unjoni Ewropea u ma' l-Istati membri tagħha. U aħna impenjati bl-appoċ ta'kom biex naħdmu fl-imkien lejn livelli iktar avanzati ta' sħubija ma'kom. Il-ġordanu kol juhu l-obligi morali bis-serjetà minkejja risorsi mm, li mumiex ħafna, il-poplu tal-ġordan fedhu eh, dirajom għal rifugjati Kif qal il-President tal-Parlament il-Ġordan aċċetta ħafna insara ira mill-Iraq din l-aħħar sena u tantu veru illi issa għanna 1.4 miljoni ta' rifugjati sirjani illi huwa fil-fatt huwa l-20% fil tal-popolazzjoni. Dana nistaw nqabluh mal-fatt illi isu e Franza eh, eh, tiħu fajiza il-poplu kollu tal-Belġu. il pajis tiegħi il huwa żgħir issa u eh, pajjiż ospitanti għal rifuġati u li huwa tielet l-ikbar fid-dinja. U nirringrazzjakom tal-li tappoġawna f'din ir responsabilta globali ħbib, l-appoċ ta'kom jitfa messaċ, jibat messaċ, mux bis l-poplu tijaj, imma l-daw kolla illi jiprovaw jimxu l-qoddim fil-paċi u fil-moderazzjoni. L-Europa edha ma'kom, din dan huwa l-messaċ. Ir-reġuni tagħna, in-nies tagħna ma jistawx jisibu eh, imsiħba aħjar l-istorja, l ġografija u l-futur jorbtuna fl-imkien u ħadd m'għandu jifridna għax flimkien nistgħu noħolqu il-pilastri ta' rispett reċiproku li se jappoġġa il-tajjeb komuni għal ġenerazzjonijiet futuri. Grazzi.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 Mm, illi nilqaw hawnhekk u bl-applaus il-kollegi esprimew jista' fuq dak li għattilna fuq il-pajis tiegħek fuq l-ideat tiegħek tkellimtna inti fuq affarijiet li huma l-qalbna għal kulħadd. Grazzi ħafna tal-intervenzjoni tiegħek.